applikata waqt eh, din is-seduta. Issa, naddu għal-rapport ta' Han Kalfen fuq il-qafas finanzjarju multianwali. Vot nominali għaliex għandu bżon maġġoranza kwalifikata jiftaħ il-vot. Kulħadd ivvota? Għal darboħra. Kulħadd ivvota? Jekk iva, allura il-vot issa huwa maluq. U rapport ġi adottat. Naddu issa. Wir kommen zum Bericht Traskowski. Nadu għal rapport Traskowski. Emenda numru wieħed ngħidilkom illi dawn l-emendi kollha se nivotaw fuqhom votazzjoni nominali. Mela nibdew emenda wieħed, vot miftuħ. Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa. Madiċ. Paragrafu 2, test oriġinali, l-vot miftuħ. Kulħadd ivota? Dan malu għaddit. Emenda numru 2. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni miftuħa. Kuħat vota Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 3. Votazzjoni miftuħa. Kuħat vota Vot maluq. maddiċ. Il-test oriġinali ta' paragrafu 3, votazzjoni miftuħa, kuħat il-vota, vot malu. Għaddit. Paragrafu 4, test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Dan ġi adottat ukoll. Mela. Emenda erba, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota? Votazzjoni malluqa. Maddiċ. Emenda ħamsa, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota? Votazzjoni malluqa. Maddiċ. Paragrafu 5 fit-test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa? Għaddit. Figura 6 fit test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Vot maluqa. Għaddit. Issa naddu għal-emenda 6. Dak favur, jekk iġobkom għallu jdejkom, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Naddu issa. Issur Karas għandu point of order. Kina ma konċ eh, nistan nivvota għaliex eh, il mekanizmu li għandu qoddim mhux qed jaħdem kif suppost. Ġifieri ma stajtx nivvota. Ħaniħduha fil-minuta fil-minuti sur Kalas u ngħaddu għal vot nominali minn sur Kalas. Votazzjoni miftuħa. Kuħat tivvota? Votazzjoni magħluqa. Ir-rapport ġi adottat naddu issa għal rapport l-avvija li emenda budget numru 7, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota votazzjoni maluqa. Għadda. Għal darboħra, rapport lavija din dan huwa fuq budget emendatorju numru 8, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota votazzjoni maluqa. Għaddit, nifirħu li rapporter naddu issa għal rapport Plenkovic. Skont regola rilevanti, rapporter Fejn u rapporter? Europske pučke stranke što mi je povjerila ovo izvješće, a to je Jina nifem illi mussej seħ dibattitu fuq dan il-rapport u għallura nishtiq nirringrazzja l PPE tal-li tan il-kariga ta' dan l-ewwel darba li l-Kroazja ina tagħti ċans li tkun rapporter. U dan għandu xaqsam mal font ta' aġġustament ukoll u ma daw kollha li tilfu l-impjiegi tagħhom Valencia. Kollega, jiena naħseb illi u hija l-kamra li e, taħt il-rapporter imma jiena kontent li kont inti rapporter. Issa naddu għal vot nominali, miftuħ. Kulħadd ivvota? Il-vot huwa għamalu? U għaddottat. adottat. l li sur Plenkovic. Naddu issa għal rapport PAC jiġifieri li inwafqu il-programm Erasmus għal kulħadd. Mela se nieħdu blok wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet għadda Damit sind alle anderen Änderungsanträge hinfällig. Wir kommen nun zum sogenannten Għalek jaqaw l-emendi l-oħra kollha u ngħaddu issa għall proposta tal-Kummissjoni daw favur orjuna kontra astenzjonijiet għadda. U il-rizoluzzjoni leġislativa votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota il-votazzjoni magħluqa u adottata nifirħu lis-Sinjura Pak. ir-rapport Signora Sinjura Costa fu il-programm Europa Kreattiva. Et qoddimna biex nifutaw fuq, nieħdu l-blok kollu numru wieħed dak favur runa kontra astenzjonijiet. Għadda. Blok tnejn għalek jaqa u nifutaw fuq il-proposta tal-Komissjoni kif emendata favur kontra astenzjonijiet. Għaddit u koll il-rizoluzzjoni issa miftuħa il-votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota? Il-vot issa huwa magħluq u għadda. Nifirħu il-rapporter l-onorevoli Costa. Inkomplu issa rapport ta' kula. Il-rapporter xtaq jgħid kelma fuq il-proċedura għabel nifutaw. L-Onorevoli Takula. Grazzi, President fil-kapacità tiegħi bħal uh, rapporter għal uh, programm l-Ewropa għaċ-ċittadini nixtieq nerġa' ngħid illi dan ir-regolament jimxi fuq lan li għandu x'jaqsam mal-kultura, l-istorja u li qiegħed f'artiklu 167 tal-TFU. U allura hemm bażi legali li kellha tiġi applikata għal dan id-dossier. L-uniku raġuni għaliex il-Parlament eh, maħax pożizzjoni hawnhekk kien biex ikun konformi mal-proposta tal-Kommissjoni bażat fuq artiklu 352. Il-Parlament xta illi jevita illi jistaġna. U eh, dan il-programm ma jidħolx imbagħad fis-seħ. Id-determinazzjoni tal-Parlament u illi ma jirġax ħalli situazzjoni bħal din terġa' tinqala. Ok, vielen Dank. Grazie ħafna. Onorevoli Takkula. Mela, nibdew b'emenda numru wieħed fuq il-bazi legali, dak favur kon favur. Kontra. Astenzjonijiet. Iġeveri emenda numru 2 sa 106 jaqaw. Issa, taħt il-votazzjoni nominali, dan huwa l-vot finali miftuħ. Kulħadd ivvota, il-vot huwa magħluq. ġiet adottata. Naddu issa għal ehm, rapport ta' Valian Rike u Ayala Sander u il-kompromess numru wieħed li ta' ħamsa dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. nad għalek jaqaw l-emendi l-oħra u naddu għal proposta emenda tal-Komissjon favur. Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. U il-risoluzzjoni leġislativa votazzjoni nominali miftuħa? Kulħat vota? Il-votazzjoni maluqa? u għaddit. Issa naddu għal-rapport sakkus u Ertuk. Isur Komutsakkus ixti jitkellem. Sakkus. Ħarġu kirje prodre, kirje prodre. Grazzi ħafna. Senjuri, wara sentej u nofs ta' xogħol ibes, illum qegħdin nifutaw u b'dan il-vot għeddin namlu pass kbir il qoddim pass ta' kulita tajba dak nxaqsam trasport fl-Ewropa, kompetizzjoni, żvilupp, xogħol. Approċċ fuq l binari u dan ser jinkiseb permezz ta' din il-faċilità e, fejn naqdu l-Ewropa. Xi ħaġa li minna se benefika kulħadd, xi tajba għal koezjoni wkoll. Partikolarment pajjiżi bħal tiegħi illi iridu jiffaċċaw għad serju u l-konsekwenzi ta' riċessjoni. Li ringrazzja kull minn ħadem fuq dan, grazzi. Xufa għaw blok. Grazzi, naddu issa għal blok numru wieħed. Daw favur, kjoġobkom. Daw kontra, astenzjonijiet, għaddit. U l-għamendi l-oħra kolla jaqaw, Naddu sa għal proposta mandat mela tal-Kommissjoni. Dagegen Enthaltungen, das ist angenommen. Die legislative Entschließung. Tinadżiet il resoluzzjoni legislativa li hija votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija mifsuħa. Kulħadd ivvota, il-votazzjoni hija magħluqa. U ġiet adottata. Naddu issa għal um, rapport ta' De Castro u l-ewwel blok mela votazzjoni ftuħa minnu favur kontra assenzjonijiet għaddiet it-tieni blok jaqa u il-proposta emendata mela minnu favur minnu kontra assenzjonijiet għaddiet il-rezoluzzjoni leġislativa, votazzjoni nominali, miftuħa. Abgestimmt? Geschlossen. Il-votazzjoni maluqa ġiet adottata. Nifraħ li l-rapporter eh, nadu issa għal rapport Scholz. Il-tajim tal-tender tal-gvern mela l votazzjoni miftuħa permess għal eh, roll call. Min favur kontra. Għaddit. Nifraħ l sur Scholz naddu issa għal um, il-rapporta l-Onorevoli Grote. Votazzjoni wahda minnu favur il-rapport li ideħ jek joġbu dakun l-huma kontra. Astenzjonijiet. Għaddit ukoll. Nifraħ l-rapporter. Naddu issa għal uh, rapport Remek. Nibdow bil-komitat l-emenda mill-1 mill-9 sa 16 18 minu favur, minu kontra, asenzjonijiet, għaddit. L-emenda 8 essa minu favur, minu kontra, asenzjonijiet, għaddit. tixtiequ li u għamelar eh, tajjeb votazzjoni elettronika tal-numru 8. Votazzjoni jemaluqa. Għaddit blezaddi. L-emenda 35 il- Anzi, l-emenda 32 minnu favur, minnu kontra, sensonijiet. Maddiċ. L-emenda 17 Minu favur, kontra, astensjonijiet, għaddit, L-emenda 33 taqa, naddu għal 34 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, maddiċ. 28 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, maddiċ. 29 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, Maddiċ. 30. Votazzjoni nominali miftuħa. Għamala abgestimmt? Kulħat vota votazzjoni jamaluqa. Maddiċ. Naddu issa l-proposta eh, amendata minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, għaddit. Mela, il-rezoluzzjoni leġislattiva għanda emenda eja 27 rev, il-votazzjoni hija miftuħa, il-votazzjoni hija magħluqa. Din maddeċ issa il reżoluzzjoni leġislattiva li hija votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? vota Il-votazzjoni issa hija magħluqa. U ġiet adottata. Nifraħ lill-Onorevoli Remek. Niddu issa għal rapport ta' Skinner. Il-mendi tal-blok minu favur. Minu favur jekk joġobkom. Minu kontra. Asensjonijiet għaddew. Naddu issa għal l-emenda tisa l-votazzjoni nominali miftuħa. Kulħat votaw, vota l-votazzjoni maluqa. Maddiċ. 23 minu favur kontra, assenzjonijiet għaddit il design de minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, maddeċ. Il-24 sa 32 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Il-92 de minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, maddeċ. l-emendi 33 sa 38 minu favor minu kontra. Assenzjonijiet għaddit. L-emenda 3 u design sa 6 u design votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Kulħat vota Tajb ħafna. Ma Skuza, skuza ruħu, il-president il eh, Mela, il-101 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet. Għaddiet. Sinjuri Kolinejt, eh, illi. jemela eh, diffiċli li wieħed jivvota taħdam li ċirkostanzi. Is-97 minn favur minn kontra maddiċ 98 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? Maddiċ. Nad disajn de minu favur, minu kontra. Assenzjonijiet, maddiċ. It-68 u 69 minu favur, minu kontra. Assenzjonijiet għaddiet. Il-mija de. Minu favur. Minu kontra. Assenzjonijiet maddeċ. Il-81. Minu favur. Minu kontra. Assenzjonijiet għaddiet il-89 de minu favur, minu kontra assenzjonijiet maddeċa it-8 minu favur, minu kontra Assenzjonijiet? Għaddiet. Naddu issa għal Anzi, jgħid il-President, naddu għal proposta tal-Komissjoni, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet, issa naddu għal rezoluzzjoni leġislattiva din ukoll votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivota, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa, għanna rapport Kramer l-mendi mill-komitat mela, dak li għedin fi blok, minnu favur, minnu kontra, assenzjonijiet, għaddit, emenda sitta, maqsuma, l-ewel parti, minnu favur, minnu kontra, assenzjonijiet, Għaddit. It-tini parti minu favur. Minu kontra? Astenzjonijiet? Irridu niverifikaw għadin. Votazzjoni elettronika. Għattini parti. il vota Il-votazzjoni maluqa? Maddiċ. Naddu issa għal l-10 sepe, ċepe, minu favur, minu kontra, Mela għal darbohra ċejt il-President, il 10 wieħed minnu favur, ollu jdejkom minnu kontra. Assenzjonijiet, għaddiet. 27 minnu eh, eh, votazzjoni nominali, miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? Maddeċċa. 28 minnu favur, minnu kontra, assenzjonijiet, ma deċċa. Naddu issa għal l axra tini parti minu favur, minu kontra, għasensonijiet, għaddit, 33 e, minu favur, minu kontra, għasensonijiet, għaddit, 18 e, minu favur, minu kontra, għanzi taqadin il-president mela. 18. Naddu għad 29, mill-votazzjoni nominali miftuħa fuq 29. Kulħat vota il-votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. L-emenda 30 minn eh, nominali il-votazzjoni. Il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħat vota il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. Maddiċ. Tnejn 22 minu favur minu kontra għasensanijiet għaddit il-31 minu favur sani eh, nominali għansi, miftuħa Kulħat vota sani maluqa maddiċ l-emenda 32 il sani nominali miftuħa Kulħat vota Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Mela, naddu issa għal proposta tal-Kummissjoni. Minu favur? Kontra? Assenzjonijiet? Għaddiet issa rezoluzzjoni leġislativa hawnhekk votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni hija magħluqa. U għaddiet eh, nifraħ l honorable eh, Kramer. Naddu issa rapport Chichester, minu favur, minu kontra. Mela, l-emendi l-ewel. Minu favur, jek joġbu jolli deħa. Minu kontra. Assenzjonijiet, din adottata. L-emenda 39, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħat vota? sani maluqa? Ma L-40, il-votazzjoni nominali miftuħa. Kulħat vota l-votazzjoni maluqa? Ma L-emenda 41 għal darbohra, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa? maddiċ. L-emenda 42 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. L-emenda 25 minn favur. Anzi taqal 25 għaddu għal 38 minn il-votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. Il-proposta tal-Komissjoni, dawk li huma favur, dawk huma kontra. Assenzjonijiet, adottata. Il-rezoluzzjoni leġislativa, votazzjoni hija miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Il-rapport ġi adottat.